il-punt li jmess fuq l-agenda tagħna li huwa rapport min-naħa ta' Lidja Joanna Geringer de Odenberg fuq il-proċedura ta' talbiet sar u l-ordni Ewropew għal proċedura tal-ħlas. Nixtieq l-ewwel nistieden lis-Sinjura Geringer de Odenberg sabiex titkellem. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Flimkien ma' tal-kummerċ transkonfinali kien hemm il-żieda tal-bżonn li aħna jkollna proċedimenti transkonfinali wkoll kemm mal-individwi kif ukoll l-SMEs. Dan huwa mezz li jista' jgħin li jkun hemm iktar attività kummerċjali. L-emenda ta' din il-proċedura Ewropea jgħat jassumi li ħajkun hemm limitu il-limitu li jinbidel minn 2000 sa xar telefissa, u dan huwa bilan ħalli nissimplifikaw is-soluzzjoni ta' diskwit ċivili kif ukoll kummerċjali u naqsu il- dewmien tal-proċeduri minn sentejn għal ħames xhur u naqsu l-ispejjeż b'40 fil-mija. Aħna qegħdin naraw li madan matul dan il-perjodu aħna beħsibna naraw li nżidu l-potenzjal ta' dawk l-SMEs u l-kumpaniji kif ukoll negozjanti li jkunu jistgħu jagħmlu jieħdu vantaġġ minn din is-sistema. Jiena ili ninnegozja fis-sem il-Kumitat Jure u kuntenta li wara sena u nofs ta' dibattitu mal-Kunsill aħna qegħdin naraw li issa konna kapaċi ninnegozjaw soluzzjoni li matul il-Presidenza tal-Lussemburgu issaħa nivvutaw dwara fiħdan il-Parlament Ewropew fl-aħħar, jena naħseb li dil-proċedura tat talbiet żgħar tista' tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u ċittadini ħajkunu jistgħu b'mod eh, maġġel u b'mod li mhux ħajjiswilhom ħafna flus u anka bot effiċenti jkunu jistgħu jaraw li u l-każ tagħhom dim liġi u aħna nafu wkoll li għal ċertu ammonti żgħar ma kienx eh, fil-fatt qed jaqblilhom in-nies li jresqu l-każ tagħhom minħabba li l-ispejjeż u l-miżati ġudizzjarji kienu verament tolina allura kienu jaqtaw qalbhom mill-ewwel għalhekk kien tkun hemm ħafna abbu s'issa jistgħu jużaw il-proċeduri minnaj ma jqodu jivvjaġġaw minnaj l-użu ta' servizz ta' avukat. Aħna qegħdin naraw li smih issa jista' jsir permezz ta' videokonferenza jew nkella b'xi mod ta' komunikazzjoni fid-distanza permezz tal-użu ta' teknoloġija l-ħlas tal-mizzati tal-qrati jistgħu jsiru wkoll permezz ta' trasferiment bankarju nkellu bl-użu tal-karti tal-kreditu l-ċertifikat oriġinali bil-lingwa tiegħek huwa biżejjed il-traduzzjoni wkoll issa naqqasni għal parti partikolari tad-dokument il-spejjeż m'għandhomx ikunu iktar mill-pajjiżi tal-oriġini m'għandux ikun hemm differenza disproporzjonata. Għan ieħor kien sabiex aħna wkoll nirregolaw ċertu aspetti tal-liġi tax-xogħol illi aħna naħsbu li xi ħaġa importanti ħafna iżda il-kompromess li aħna nixxilna nilqu jitkellem fuq il-klawżola ta' reviżjoni li għandha x'taqsam ma' żieda tal-limitu f'dak li għandu x'taqsam tal-bit iżżar kif ukoll il- twessih ta' dawn it-talbiet ħalli naraw li ninkludu il-ħlas għal ċertu eh, xogħol. Jiena nittama illi fil-fatt ħajkun implementazzjoni tal-bidla tar regolament 18 xahar wara l-adozzjoni nittama illi fil-fatt aħna nkunu nistaw nwaqfu darba dejjem l-abbuż tal-SMBs u tal-individwi minn kumpaniji kbar. Nixtieq ringrazzja r-rapporter u xedew rapporter sal kooperazzjoni li wrew il-Sekretarjat tal-Konsil kif ukoll il-Kumitat u Sekretarjat tal-Kumitat nixtieq ningrazzja b'mod partikolari wkoll lir-rapporter dan il-budel u Michael Schote mill-Kummissjoni Ewropea lill-Ministru tal-Ġustizzja minħa tal-Presidenza tal-Latvja u però kienu ukoll nixtieq nirringrazzja l-bosta nis u koll l-ħadmu miħaj sabiex nasala wek. Grazie għafna, Senior Rapporter, mux biss għal il-rapproċ tijak eh, marbut mal kontenuti ma tal-izamejtu kol mal-ħin allokat issa sena dil-mikrofonu l sinjor Joreva mill-Komissjoni Ewropea. Iva, iċ-ċittadini u eh, kull-jum jikonkludu transazzjoni transkonfenali jew jitlu fi relazzjoni transkonfenali ċivili legali u jibu juhdu benefiċi mill-suq uniku Ewropew mis-sejġi li eh, l-affarijiet marħazin, per eżempju, il-prodotti kollom il-problemi u jew prodotti eh, ma jiġux forniti għalhekk iċ-ċittadini għandhom bżonn japplikaw id-drittijiet tagħhom. il din il-proċedura ta' smolkejn sal-Unjoni Ewropea toffri l-possibiltajiet sabiex il-sistemi jiġu solvuti iktar malajr. Is-sistema attwali ila fis saħħa l-ħames snin aħna valwajnija identifikajna il nuqasijiet ukoll tas-sistema issa wasal iż-żmien għat-titjif Issa nixtieq nirringrazzja s sindjura Edinburgh, ir-rapporter, kif ukoll il-Shadows kollha għal kooperazzjoni li juraw fuq dan id-dossier li ma kienx faċli li naslu għal kompromess tajjeb daqshekk malajr lan tal-Kommissjoni kien li din il-proċedura ta' talbit tal-żarki tiġi modernizzata aħna proponejna li naslu sa 10.000 ulo u li natu attenzjoni b'mod partikolari li l-ħtiġiet tal-SMEs. U il-kompromess aħħari dana jgħat il-limitu sa 5.000 euro. Palissa l-limitu huwa 2.000 euro, ġifiri dan huwa pass e, u titjib importanti il-qoddim. Jena naf li xuħut minnkom kieku xtaqtu li E, talbit ta' l-impiegati jiġu inklużi anke dan minn issa fir-regolamentu fl-ambitu aħna qbilna li se nerġgħu niddiskutu din il-kwistjoni fil-futur wara li nkunu analizzajna l-aspetti plastiċi. Il-priorità l-prinċipali tal-Kummissjoni f'dawn in-negozjati Dem kienet sabiex intejbu l-aċċess effettiv għal ġustizzja l ċittadini Ewropej. Il-mizati tal-qorti qed jaqdu rwol importanti wkoll iċ-ċittadini għandhom xi jiġu skoraġġiti milli huma jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom il il-, il proibizzjoni ta' dawn il-miżati mhux sproporzjonati dan eh, ukoll huwa pastajja il qudiem u se nagħmlu l-monitoraġġ fl-interess ta' ċittadini b'mod iktar ġenerali il-Kummissjoni se tappoġġa l-applikazzjoni tal-regolament permezz sim ta' informazzjoni u tqajjim tal-kuxjenza grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Issa wasal il-ħin għal l-interventi fisem il-gruppi politiċi. L-ewwel qabel kollox fisem il ppm da il-Buda minn 200 eh, minuti u nafse, President, Komissarju, Sinjuri. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal din is-sħubija ferma tajba l-Kummissarju wkoll u daw kollha li kienu nfoluti il-Ġustizzja Ewropea taħtieġ spazju uniku Ewropa u kif ukoll proċeduri simplifikati. Il-ċittadini Ewropej se jibbenefikaw minn din il-proċedura simplifikata sabiex isolvu ġifir dawn tal-bizzar sa 5000 euro dan huwa importanti għall SMEs ukoll, mhux biss persuni fiżiċi, mezzi elettroniċi ta' ta' ħlas u dana sejn li s-sistema tsir iktar effiċenti u il-multi se applikaw b'mod eh, finali. Il-mizzati tal-rati dawna għandhom bikonformaw mal-valur ta' tal-vit għalli bekk ma jservux ta' proibizzjoni għal ċittadini jew deterrent. U l-kontratti għandhom jiġu imħarsa saħjar u s-sigurta eh, legali kummerċjali kol se tiġi garantit importanti li permezza din l-inizjattiva għana noħol u livell indaqs għal kulħadd F'din l-ispazju legali, l-istati membri għandhom l-obbligu li jimplementaw dan ir-regolament mbagħad fil-livell tal-istati membri din assessi r-realtà. Vera, nitkellem kontra l-fat li ma stajniex aħna mwessew dan il-regolament għalli jkopri il-ħaddima għalli dawn għandhom ikollhom il-possibilità li jużaw dan l-istrument simplifikat biex ikunnu jistgħu jirkupraw il-flus tagħhom mingħand minni iħaddem li jirrifjuta li ħallasom. Dana kena seta jinaqqas il- xor fuq il-suq illegali ma jena ninstab perswas li fil-futur qarib l-istituzzjoni kollha se jkunu jistgħu jsibu soluzzjoni għal din il-kwestjoni. Grazzi ħafna, grazzi fissem li sijar is-sur Angel Zambaski għal minuta jekk joġbok. Grazzi ħafna President, kollegi, nixtieq nirringrazzja il-kollega tagħna Geringer għal dan ir-rapport il il-grupp politiku tagħna appoġġa l-kompromess fil-Kummissjoni fl-2012 Proċedura semplifikata ġiet adottata skont din il-proċedura il-Kummissjoni trid tippreżenta rapport dettaljat dwar kif din il-proċedura qed taħdem din ta' din ir-reviżjoni huwa li namlu din il-proċedura iktar attrajenti għaċ ċittadini Ewropew Jena nemmen li permezz ta' sforzi komuni rnexxilna niksbu dan lan komuni. Il-limitu eh, li tkattar minn 2000 euro għal 5000 euro li xi ħaġa tajba. Dan sejjejn li ċittadini kif ukoll l-SMEs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Fissem l-de Antonio Marino e Pinto għal żewġ minuti. Obrigado, Sr. President. Grazie ħafna, grazie President. Fisem il-grupp tijaj nishtiq eh, nifraħ l-rapporter fuq eh, il-xol li wetqet din inizjattiva li naġġornaw dana dan ġib il-grupp tijaj politiku stess. U eh, Diana Wallis ħadmet ukoll fil-passat eh, ir-regolament tal-Kunsill eh, dwar il-waqfin ta' orti għal tal-bizzar eh, jew għal proċeduri ta' talbit bizzar dan suppost jgħin il-każijiet u bi miżati proċedurali dejjem sabiex nejnu il-konsumaturi u l-SMEs sabiex huma jiedu azzjonijiet fil-qorti kollha maċċess għal ġustizzja b'mod jew permezz ta' proċedura li timxi iktar malajr. U dan u koll qed jevita ħafna burokrazija minn Brussel fejn ta' spiss il-ċittadini jintilfu minħabba komplessità proċedurali u il-simplifikazzjoni u lan li naviġinaw iċ-ċittadini u um, li namlu l-ġustizja iktar rip. Iċ-ċittadini, l-kumpanija dana tagħmel parti mill-inizjattiva ta' Aldi għalde biex ikun hemm leġislazzjoni aħjar. Il-proċedura tal-Bizzar Ewropea se jkollha suċċess biss jekk il-konsumaturi u l-kumpaniji stess ikunu jafu, l-orati u koll ikunu jafu u s-servizzi ta' rikonċiljazzjoni u koll Id-dejta tal-Kummissjoni qed turi li 86% tal ċittadini u kważi nofs il-rati Ewropea qatt ma semgħu b'din il-proċedura. U aħna rridu nagħtu l-attenzjoni wkoll l-ispejs dawna għandna naqsuhom u naċċertaw li l-klassijiet isiru iktar maraj, speċjalment klassijiet ġejn mill-rati. Grazzi ħafna. Fissem il-gwe NGL Is-sur Jiri Mastalka għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi President. Sinjora Kommissarju, kollegi, issa aħna qed niddiskutu l-emenda għal regolament Europo fuq dawn it talbizzar u qed nitkellmu dwar alternattiva għal proċedura prin eh, prinċipali standard u lan huwa li nejnu l-konsumaturi fil-dawn eh, talbit eh, transkonfinali sabiex nejnu l-SMEs u kol. U din l-emenda għanda tnaħħi il-kustjonijiet li ilom jazistu mill-bidunet ġifiri mill disa ġifiri li eh, ikunu hemm limitazzjonijiet eh, fil-miżati eh, tal-rati li sissad huma kienu eh, qed iservu ta' deterrent u l-limitu ta' 2000 euro pala perċentwali vera żgħir tal-bit transkonfinali kol. U il-kompromess dana tirreġixxi għal ħtiġijiet prattiċi għal parti differenti u dana t-jaċċerta aċċess għal ġustizzja għal SMS. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter, ix-shadows ukoll is-segretarjat u jiena favur. Dekwi, uh, pane poslanec, uh, on behalf. Għannom ta' li FDD l onorevole Laura Ferrara għal-minuta. Jek joġbok. Eh? Grazzi, Signor President. Jiena qed nitkellmu hawnhekk fuq dawk li qegħdin iċedu drittijiet tagħhom biex ikun hemm ehm, dawn il-każijiet transkonfinari. Dan ta' dan, ta' dan kien biex nissimplifikaw aktar l-aċċess għal ġustizzja għan ambizjuż li l-kol kemm aħna naqblu miegħu l-proposta tal-Kummissjoni jiet waħda li kienet ta' min japprezza. Aħna l-Komitat Juri jibna il test u rajna wkoll li kunem ċertu garanziji ta' garanziji legali ċittadini tagħna. Per anke f'dak għandu xaqsa ma' ċertu spejjeż. Ir-riżultat ta' triologu però qed joħodna lura aħna ma naqblu, ma naqblux mal-kwistjoni ta' 5.000 euro u li kunem limitu minimu li fihom mhux wieħed mhux obbligat li jħallas il-miżati. Hemm għalhekk lok aktar simplifikazzjoni biex nigarantixxu wkoll id-drittijiet ta' ċittadini u nħaffu il-peace eh, ġuridiku li għandna pendenti fil-qrati Ewropej. Der nächste Redner ist nun Herr Gilles Le Breton. Grazie ħafna, Signora Ferrara. U issa, Sur Gilles Le Breton għall-Europa Nazzjoniet u Libertajiet. grazie, Signora Presidenta, naħseb għalla testa li eh, jipreferixxi eh, għal dawk eh, il-tilwimiet transfrontalieri ta' taħt il-5000 euro. Etna raw, madana kollu falliment ta' dawk ehm, il-tentativi li kellna qabel għall-ammonti iżar ta' 2000 euro. Naħseb li fl-ispirtu tal-Ewropej din hija kompetenza nazzjonali, ġifieri eh, irridu natu ehm, lura il-post l-ġustizzja. Ġifiri irridu nwaqfu ehm, l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li tipprova tgħaddi l-artiklu 256 u 63. Il-verità hija illi kif qed jippruvaw jgħidulna dawn imħalfin, qed jippruvaw bellaw inna illi eh, din hija xi ħaġa li rridu nadottaw fuq livell Ewropew. Imma Ir-riżultati x'inhuma huwa li ċittadini qed ikunu vittmi tal-osterità meħuda għabbażi ta' deċiżjonijiet Ewropej. Grazzi u issa is-sur Adam Zenfeld għal żewġ minuti għannum tal-PPE. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq eh, nirringrazzja l-rapporter u dawk eh, koll involuti fin-negozjati eh, għal riżultati tajba miksuba fuq il-proċedura small claims għal tarbit zari ġifiri. Naħseb illi ħajkuna proċedura illi iktar nis ħajkunu jaffuwa, iktar attrattiva għal kumpaniji zaru medju għal poplu Ewropew. Naħseb l-iktar soluzzjoni importanti hija illi nżidu il-limitu għal 5000 euro u it-tieni punt obbligu fuq rati illi jużaw eh, komunikazzjoni, teknologija ta' komunikazzjoni state of the art, ġifiri, dawn huma il-punti illi ħajamlu dan il-mekkanizmu iktar attraenti u li naqsu l-ispejjeż eh, għal-partijiet kollha involuti eh, fil-proċedimenti l-axar mill aħħar ħanaqsu wkoll l-vjaġġar involut. Grazzi għal dan l-istrument ħaj kun jistaw jizaw iktar nies u ħajkun iktar mifrux madwar l-Ewropa, ġifiri eh, nimlew vakum legali eh, u dan partikolarment ta' każijiet transkonfinali, jella li jiex prezentament hemm ħafna negozjanti jew kella individwi illi ma jarawx li għamel sens illi imorru eh, u dimel qorti meta jikkonsidraw l-ispesa proċedimenti meta mqabbel ma dak illi staw jiksbu naħseb eh, illi rridu nagħmlu u li nippromovu l-proċedura ila li jiex eh, dejjem jekk nibqgħu mexin fuq dan l-istrument ħajkonna xi ħaġa aħjar mill-li għanna sissa u tiftaħ ukoll bifa l-kumpanija żaru medja l għaliex tista' ittaffi tħassib li eh, li jeżisti anki jekk l-ammonti huma żgħar u ħed xorta mhux ħejqot lura milli jagħmel rikors. Ġifieri eh, għandna xi ħaġa li ħajgawdi kulħadd. Grazzi issa is-sur koferati għal minuta u nofs. Grazzi President, Sinjura Kommissarju. Dan ir-regolament jirrappreżenta strument importanti ħafna li qiegħed ċittadini u għall smis U fuqu l-istituzzjoni Ewropew sabu ftejjim u dan iġib iktar effiċjenza fil-applikazzjoni tiegħu qed naraw ukoll nistgħu nagħmlu passi tajjeb il qudiem Huwa importanti li għall-Parlament ukoll għax fuq il-proċeduri tisiru iktar effiċjenti għal ċittadini u għall-kumpanniji proċeduri li jiġu implementati fl-Unjoni Ewropea kollha Mela, fuq din l-sfida kbira li aħna nesċinna namlu per eżempju fuq il sekwistru konservativ ta' debituri, il-parlament kien ħadem bisħiħ fuq dan kollu. Dawn jistaw e, jitqisu pala suġġetti mhux tant importanti, ma' ċittadini huma importanti għax jistaw jifmu li jiformaw parti minn proċess, proġett komuni, komunità anki importanti għal ħajja materjali fix-xogħol kol li jsir u il-relazzjonijiet transfrontalieri. Nafu li hemm ukoll każijiet il-rati li għandhom ċertu implikazzjonijiet għal dawk li jaħdmu minn pajjiż għal ieħor. Hemm bżonn li dawn in-normi jidħlu fis-seħħ skont ukoll l eżigenzi u hemm nagħtu risposti mixtieqa għal dawn il-bżonnijiet transkonfinali. Grazzi. L für Grazie wissa il-kellim eh, kol mill minuti. Grazie ħafna. Grazie, eh, aħna f'dan li sijar għanna idea ċara ta' kif eh, nimmaġinaw l-Unjoni Aħna nikkonsid aħna nispjegaw li nafusna li aħna kritiċi x'infissru b'dan, ġifieri illi irridu nqisu l-affarijiet għal dawk illi huma għalfejn qed ngħidu li l-Unjoni hija limitata għandha tkun anzi limitata għalfejn iġibu l-miżjut. U naħsbu li hawnhekk mhuwiex il-każ f'din il-proċedura li qed nħolqu ħanħolqu standards ħan kunu qed uniformizzaw l-affarijiet li taħt il-leġislazzjonijiet internazzjonali diġa jeżistu ħanoħol u oġiħtara zejda għall-autoritajiet u għall-kumpaniji eh, ġifiri aħna tassew nil nil-għaw il-fat li jirna xienna nġildu eh, għall limiter ġodda U nifmu li mezzi elettroniċi sal ħajkunu disponibli imma fil-pratika huwa li ħajkun hemm applikazzjoni faċli għal kull min jixtieq japplika. Dak huwa riżultat eh, sa tajt li l-kelma. Grazzi ħafna, grazzi eh, tal-li għalaqt issa. isur svobada. Swoboda. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju, eh, jena tassew kontent illi fit-trialogu jenna xienna niksbu eh, il-test eh, il-ħan kunat għat u fuq u għada. Nixin ringrazzja l-kollegi għaj eh, mill-komitat jur illi tassew waslu għal dan il-rizultat u l-għal għabel kollox l-rapporter nasib li proċedura bħal din eżempju ta' proċedura li mhijiex indirizzata l-pubbliku ġenerali ma li tista' tkun tassew utli għal pubbliku ġenerali u li fl-aħħar mill-aħħar tista' iżid eh, il-perċezzjonijiet pozittivi tan-nies dwar l-Unjoni u l-leġiżlazzjoni tagħha. Naħseb in-nies qed jistennew li l leġislazzjoni Ewropea tirrifletti realtajiet eh, attwali relevanti eh, minn jekk xed nitkellmu dwar semplifikazzjoni jew nkella jekk inkludux mezzi elettroniċi ta' komunikazzjoni barra minn hekk naħseb għandna għodda illi qed tejn biex inġibu eh, il-ġustizzja f'każijiet transkonfinali. Naħseb illi u meħtieġ u tajjeb illa li jekk qed nitkellmu pereżempju fuq 10,000 euro f'pajjiż li eh, għal-jom it-talba ma tiġix konsentrata żgħira jekk dan mhuwiex allura rifless ehm, fil-leġislazzjoni tal-pajjiż, eventwalment eh, tista' ssir emenda għall-ammont ta' 5000 madanakollu. L-ammont ta' 5000 nittama li eventwalment ukoll l emendi niddiskutu għom dejjem fi spiritu kostruttiv. Grazzi. Grazzi ħafna l-kelim li jmiss eh, Sinura Borzana. Grazzi Sinura President. It-tibdiliet eh, f'din eh, il-leġizlazzjoni Fissru beneficju għal konsumatur situazzjoni fejn għandek konsumatur illi tixir ħaġa fuq l-internet minn pajis ieħor tal-Unjoni u jara li ġimqarra Eh, mbagħad imma l-konsiderazzjoni tal-ispejjeż tal-proċedura tal-proċedimenti legali. Eh, u dan eh, wasal għal <clears throat> għal dak li jkun biex meħoġazzjoni, b'konsegwenza negattiva sistema legali. Din kienet realtà fil-moddi. Imma issa, grazzi għal din is-sistema ġdida libna l-folja. Ġifieri aħna favur din ir-reżlazzjoni il-ġdida 82% tal-konsumaturi madana kollha ma jafux eh, illi jistaw eh, jizaw dan l-istrument eh, għal reklam reklamar zaħir u naħseb dan sinċerament ħajkun ħajkun passil u qoddim għas wahdini. Grazzi sa' Sinjura Nibla għal żewġ minuti. Grazzi eh, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, eh, kollegi, il-koll, il-koll nixtiequ suq wahdini Ewropew. U għal ħafna snin il konsillu l-Parlament ilhom jaħdmu eh, id fejt biex jerbu kull ostaklu. Rridu naraw li digitalizzazzjoni nużawa 100% kemm dini u kemm għal kompanija zaru u medji. nesploraw u nisfruttaw kull possibilità. L-istess ehm, għal servizzi kif ukoll għal prodotti jekk wieħed ikollu diffikultà b'mod dirett għall-aħħar irid ikun kapaċi iressaq eh, talba. U għalhekk dan huwa dossier ta' sew importanti dak il ħan votaw ġifieri fuq u għada nofsinhar 25 sena wara l-ħolqien ta' suq waħdini kien hemm l-ewwel fil-2007 dħul tal-proċedura biex l-SMI ikun jistgħu ikollhom aċċess iktar eh, irħas u iktar imħaffef eh, permezz tal mm, ta' tressiq ta' elementi zar. Eh, sa' kalla jrid għanna pass eh, oltre pass il-qoddim illi qed naraw naħseb illi eh, l-affarijiet li tkellmu għalihom infushom il-fatt pereżempju l-proċedura tista' ssir online, semplifikazzjoni tal-formuli u l-ispejjeż tal-proċedimenti legali. Kollox huwa proporzjonat u anke wkoll illi zidna il-limitu għal 5000 Nasab li dak huwa fl-aħħar mill-aħħar l-ammont li fuqna bilna fuqu bejnietna u dan ukoll abbażi ta' test oriġinali tal-Kummissjoni. Iva, s sawħut għalu li ma minnix bizzejiet rridu nħajmu ktar kuxjenza fost il-publiku, vera, vera. Għal darbohra, pero rridu naraw illi allura il-fokus ikun suq wahdin illi jaħdem mod effettiv fil-prattika. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa s-sur Viktor Nigresku għal minuta u nofs. Grazzi. L-għanet nishtiq nifraħ rapporter għal dan il-dokument taħħa nasib illi għanna xaħġa li tista it-tejjeb ta' sew din il-proċedura. U kol biex noħolqu proċedura komuni is tal-limitu għal 5.000 euro u għata ta' beneficju għal kompaniji zaru medji li prezentament huma skoraġuti, eh, per esempio, meta nitkellmu dwar cross-border receivables, eh, meta nitkellmu fuq din iċ-ċifra, qed nikkonsidraw biss 20 Anzi, eh, ċifra kien qabel ta' 3.000 kienet tkopri 20%, immissa tlajna għad-doppju permezz ta' 5.000, ċviri ħanżidu l-ammonti ta' tal-bit li jistaw jisiru, allura jena napoġġa bisħieħ u koll li nkunu li nużaw metodi u teknoloġiji moderni. Jekk eh, nitkelmu dwar sottomissjoni eh, tal-proċedimenti jew għala proċedimenti illegali fejn infushom, naħseb li kollox ħajwasal biex ikun hemm iktar aċċess għal mekkaniżmi Ewropej u iktar trasparenza importanti illi nisħaq fuq element Ewropew ieħor tnaqis eh, tal-tnaqis mm, tal-ispejjes, l-assistenza online, kif ukoll it-tneħħija ta' taxxa ġudizzjarja, dan iwassal għal iktar aċċess għal mekkaniżmu Ewropew kif ukoll għaċ-ċittadini eh, u l-SMEs. Grazzi. Il-kelema li jmiss is-Senjura Komodini Kakija. President, dan huwa mezz ċar ta' kif l-Unjoni Ewropea qed tagħmel differenza ċittadini b'dan ir-regolament qegħdin nindirizzaw lil menti ta' dawk il-persuni u negozjanti li jilmentaw li mhuwiex worth it li tfittex għal flusek meta trid tinvolvi qorti barra minn pajjiżek jilmentaw li dawn it-tip ta' proċeduri jiswew ħafna u huma xettiċi dwar l-effettività u l-effiċjenza tagħhom. dan ir-regolament jindirizza b'mod dirett dawn l-ostakli li sa issa żammew liċ-ċittadini lura milli jfittxu drittijiet tagħhom across borders għalhekk qiegħed jiġi propost tnaqqis u regolamentazzjoni dwar l-ispejjeż ġudizzjarji u anke spejjeż inċidentali għal dawn il-proċeduri ir-regolament inaqqas l-ispiża iż-żmien u l-burokrazija biex jiġu msarfa pretensjonijiet monetarji tramite proċedura fast track iżda ġusta. proċedura fast track iva iżda mhux a skapitu tal-ġustizzja u għalhekk huwa rikonoxxut l-użu tat-teknoloġija u l-importanza ta' aspetti proċedurali li joħolqu equality of arms fil-proċeduri dan ir-regolament huwa ta' importanza partikolari għal dawk li jipparteċipaw fi transazzjonijiet online sew jekk huma individwi konsumaturi jew negozjanti. din il-proċedura simplifikata għandha tattira fiduċja billi tassigura proċeduri ġusti iżda wkoll bla telf ta' żmien u għalhekk importanti li l-istati membri jħejju sew il-faċilitajiet u r-riżorsi tagħhom sabiex din il-proċedura tkun verament waħda simplifikata li taqta' burokrazija żejda ninkoraġġixxi wkoll il negozjanti u entrepreneurs li sa issa għadhom ma ħadux l-okkażjoni li jisfruttaw il-potenzjal tal-pjattaforma diġitali fin-negozju sabiex jaraw dan ir-regolament bħala invit ieħor biex jakkolju l-potenzjal u l-opportunitajiet tas-suq intern u s-suq diġitali. Grazzi. Danke sehr. Und der letzte Redner jetzt vor dem Catch-the-Eye-Verfahren ist Herr... Grazie. U issa l-axar kelma qabel il-kisdi, s-surra defa zewġ minuti. Iva, grazzi, eżis kollegi, sinjora kommissarju, nishtiq nifraħ l-rapporter u l-shadow rapporters kolla. dan il-pass eh, biex eh, nintroduċu eh, sistema ġdida, anzi proċedura ġdida fi sistema ġudizzjarja u limitu ġdid ta' 5000 euro, naħseb li dan jirrifletti r-realtà ekonomika li nisabu fija. U ħajwassal ukoll l-implementazzjoni aħjar ta' regolament. Etna naraw numru ikbar ta' SMEs u ta' ċittadini li ħajkun jistaw jibbenefikaw minna. Fostom eh, talbiet per eżempju fuq eh, liġi ta' xogħol. Dawn it-tip ta' talbiet ħaj jipprovdu ċans għal ħafna nies biex jirċivu dak li ħaqhom irrelevanti fejn jinsabu fl-Unjoni. L-opportunitajiet li jista' qed indaħlu biex ikun jistaw jisiru ħlasijiet online u permessa proċedura bil-miktub simplifikata, dawn huma l-koll opportunitajiet illi l-koll huma etrajenti għall-SMEs. B'dan il-mod ehm, huma ma jistawx jixxeklu eh, nistaw naraw illi eh, il proceduri eh, ħajjeġu indirizzati b'mod aħjar u effiċenti. Grazzi, eh, issa, signora Maria, issa. Anzi, sur Maria, issa. Iva, rapport li jetni nintħattu dwar l-lum, eh, ħares lejn procedura interessanti eh, għal ta' fl-Europa. Imma, nasebta ta' min li nagħtu potatura sew il-qoddim, għaliex mela dan ifisser li ħan zidu il-kummerċ transkofenali din l-inizjattiva. Nixtieq nirreferi għal pensjonijiet u sistema ta' salarji li daħlet taħt it-telet memorandum permess ta' trojka fil-Greċa. X'inhu r-riżultat? Ir-riżultat huwa li l-Istat u l-banek et ehm, id-defsu fil bujet ta' ċittadini Gregi. Is-sistema li għanna fil-Greċja għal darboħra qed tidħol qed tidħol fil- qed tidħol eh, fil-bwiet tal-kredituri. U nixtieq ngħid li aħna ħanibqgħu nissiltu sakemm neqirdu il-memoranda fil-Greċja dejjem fid-dritt tal-imbirek dejn u li trojka d-defessim neħera fl-affarijiet ta' pajjiżna. Grazzi. U issa nkellim li miss. Grazzi ħafna, Senjora President, jgħid l-Onorevoli Xoltes, dan ir-regolament huwa wieħed illi jasal f'waqtu. Hija kwistjoni ta' aċċess għall ġustizzja. Fuq hekk qed nitkellmu. iċ tagħna għandhom ikunu kapaċi li ikollhom aċċess għad drittijiet tagħhom, ebda xkien m'għandu jsir. L-affarijiet għandhom jibqgħu fuq livell ta' proporzjonalità u l-ispejjeż tal-proċeduri jridu jkunu jridu jiġu ikkonsidrati mill-partit involuti. Hemm ukoll il-kwestjoni Per eżempju, f'ħafna f'ħafna situazzjonijiet fejn eh, minn ħaddem eh, ma jħallas eh, il-pagi l-impiegati u l-kella ma jitħallsu xertu kontribuzzjonijiet hemm ukoll ħafna er permessa tal-kummerċ fuq l-internet. Irvien importanti nibqgħu nħarsu drittijiet tal-konsumatur. Grazzi ħafna, Sur President u issa nixtieq indur fuq il-Kummissarju Vera Europa. Grazzi, eżis membri il-kompromess li l-ħaqtu ħajġib vantaġġi ġodda um, l-ċittadini u l-negozji. ħajkunu jistaw jużaw din il-proċedura iktar spiss u binqas pejjes. Anki uh, it-tul tal-proċedura ħajkun imnaqas. Nishtiq nirringrazzjakom mil ġdid tal-kooperazzjoni tagħkom u wara d-diskussjoni tal-lum jiena iktar u iktar fiduċjuża illi ħativvotaw favur dan il-kompromess maqbul. Grazzi. Danke sehr, Frau Kommissarin. Und nun erhält die Berichte. Grazie Hafna, Signora Kommissario. Kommissarju. Issa nisimaw rapporteur. Signora Lidia eh, Geringer de Oudenberg. Grazie Hafna. Jena, nishtiq nirringrazzjakom għal klim ta' tifir li kelkom għax xogħol li wettaqtina klim kien mal-kollegi. Jena, sodisfatta li irnexilla noħorġu bieċa odda tajba ċittadin, odda li hija sempliċi li ma tqumx flus, li sissa kena odda effiċjenti ma kienieċ aċċessibbli ċittadini, għaz biex kienu jafu biha u kienet tqum ħafna iktar flus. ħafna drabi kienu jaqtaw qalbhom u kienu iħalsu qares għal transazzjoni li jkunu għamlu. Speċjalment meta jkunu qed jagħmlu ħlasijiet online. Sinjuri, din l-inizjattiva fil-Kumitat tal-Juri għaddit mod unanimament u nispera li għada l-vot fil-plenarja jkun l-istess. Grazzi. Grazzi ħafna, il-rapporter, bekk nistawna l dan id debat